popli li taqsam il-valuri magħhom imma oħra li tista' tispira. Il-Presidenza qalet il tajbin issa wasal il-waqt li dawn tatwom. Grazzi tassew l-Onorevoli Niedermayer għal minuta. Grazzi tas-sew Signora President, l-ewwel qabel kollox, nilqgħu klura sur Prim Ministru qed nieħdu gost li inti terġa' tinsab magħna. Fil-bidu tad-diskors tiegħek inti semmejt tliet suġġetti l-ewwel l-MFF, imbagħad Brexit, imbagħad it-tkabbir. Dawn huma suġġetti importanti u li huma urġenti l-ewwel qabel kollox hemm bżonn li noħolqu stabilta fil-finanzi Ewropej ma nix tilfu l-opportunità li negozjaw ftehim tajjeb ma' Unit u fl-aħħar u mhux l-inqas ma jkunx hemm nuqqas ta' stabilta fil-Balkani tal-Punent. Iżda hemm xi ħaġa l-importanti wkoll il-President von der Leyen semmit l-enerġija tal-Presidenza tagħkom semmit ukoll flimkien ma' Manfred Weber l-esperjenza tiegħek u naħseb illi l-koll kemm aħna nħossu li nagħmlu xi ħaġa li tmur lil mill-fajs li kollna iktar kooperazzjoni ftehim u li kollna għaqda u Ewropea iktar saħħitha. Grazzi tassew u nawguralek. Grazzi l-Onorevoli Fajon għal minuta. Grazzi tassew Prim Ministru. Għandek biċċa xogħol diffiċli qudiemek u nista nappoġġa l prioritajiet tagħkom. Iżda irridu illi ikollna Irridu niġġieldu l-evażjoni fiskali, irridu niġġieldu kontra d diskorsi ta' mibeda u niġġestjonaw aħjar immigrazzjoni Dan żgur li se jkun importanti għal futur tax Schengen huwa fl-interess tagħna illi l-Kroazja u Schengen, il-Kroazja tkun fi Schengen mal kemm jista' jkun. Iżda qabel dan kollu rridu li naspiraw fiduċja, nżommu mal impenji li ħadna u li jkollna frontieri esterni siguri u ż-żona Schengen tkun iktar effiċjenti. Nistennew appoġġ anke min-naħa tagħkom għal Balkani tal-Ponentu dawn il-pajjiżi u diġà saru passi pożittivi f'Marzu fuq il-Maċedonja ta' fuq u l-Albanija u anke il-Kroazja u l-Slovenja iridu jaħdmu 8 feet. Jirna xilna namlu dan jekk nażlu li naħdmu flimkien. Grazzi l-Onorevoli Kubilius. Grazzi tassew, Sir Prim Ministru jiena mill-Litwanja u intom istantkom l-ewwel presidenza tagħkom. Presidenza tagħkom hija importanti minħabba li hija simbolika. 25 sena wara indipendenza intom qed għandkom rol kruċjali fl-Unjoni Ewropea. Intom eżempju konvinċenti ta' miraklu Ewropew ta' seta' Ewropea li twassal għal prosperità u stabilta fil-viċinat tagħha permezz ta' tkabbir. Il President tal-Komissjoni kalli raġun meta qalet illi il-danet kabbir huwa inċentiv importanti ħafna sabiex dawn il-pajjiżi jirriformaw ruħom. L-eżempju tal-Kroazja u l-Presidenza Kroata huwa wkoll ta' ispirazzjoni għal kulħadd. Is-suċċess ta' integrazzjoni tal-Balkan tal-Punent huwa wkoll ta' ispirazzjoni għal reġjun tal-Vant. Nittama illi istamet dwar is-sobja tal-Vant tkun waħda jkun ambizzjuż u li wassal għal strateġija reġjonali ambizzjuża għal snin li ġejjin. Grazzi tassew u nawguralek, Sur Prim Ministru. Madam Laluk, for one minute, please. L-Onorevoli Laluk għal minuta. Sur Prim Ministru, President, Sinjuri, il-modell ekonomiku tagħna qed eh, kull ma jmur jiddajjef huwa irnexxielu itella eluf ta' persuni mill-faqar imma fis-sitwazzjoni attwali mhux qed jaqdina tajjeb, anke s-sitwazzjoni soċjali fil-kontinent tagħna hija diffiċli. U ser ikun diffiċli li nagħmlu progress mingħajr mudell ekonomiku xieraq modell ekonomiku li ma jiffukax biss fuq il-prodott domestiku gross u fuq id-dejn nazzjonali. Jekk ħanibqgħu niffukaw fuq dawn iż-żewġ elementi u ninjoraw il-faqar u l-ambjent pereżempju maħna ħanaslu mkien. Inti su Ministru qed li l-Presidenza tiegħek ħatiffoka fuq li konna Ewropa eżiet maquda biex naffaċċjaw l-isfidi. Jiena naħseb li l-akbar sfidi li għandna qoddimna huwa illi nibdlu l-indikaturi tal-ġid iridu nibdlu s-software intellettuali tal-Unjoni Ewropea u nittama li anzi biex dan iseħ nawguralek kull suċċess. L-Onorevoli Tomċ. Grazzi tal-li il-kelma. Sur Plenkovic. Jina kont involuta fi presidenza u eh, nafx ġifiri meta jkollok stat membru ġdid illi jieħu tmun tal-Kunsill. Jiena kuntenta ħafna bil-priorità imsemmija Developing Europe illi għandkom intom fil-programm. Jekk ehm, l-istati membri kollha hemm l-almu tagħhom inkunu unjoni iżjed b'saħħita, Imbagħad hemm ukoll l-isfidi demografiċi illi qed jolqtu biżiet qawwa speċjalment il-vant tal-Ewropa għandna popolazzjoni li qed tixjieħ. Ir-rata ta' twelit dejjem nieżla. U iż-żgħażagħ mimlijin talent qed jemigraw. Nittamaw illi Dobrovka Xwizza tajn biex eh, nkunu visitattivi f'dan ir-rigward. Uh, Onorevoli Hajxel, grazzi ħafna Signora President, Sur Prim Ministru, Iridu Ewropa b'saħħitha f'dinja ta' sfidi. Naħseb li dan il-motto tal-presidenza tiegħek huwa verament xira. Għaliex l-Ewropa għandha ħafna punti b'saħħithom u trid tużhom bl-iżjed mod effiċjenti possibbli, trid tuża l-potenzjal ekonomiku li għandha trid tuża l-attrattività ekonomika li għandha u xutta dan huwa l-fatt li hemm pajjiżi li jixtiequ jissieħbu magħna. Jiena naħseb illi l-isfidi li semmejt inti, per eżempju, li jkun hemm il-limitu massimu tal-budget fuq sma politiċi differenti, dan huwa ħajkun wieħed mill-akbar sfidi fil-fatt. U irridu noqogħdu attenti illi jkun hemm allinjament bejn l-interessi ta' dawk illi kontribwixxu iżjed. U dawk min-naħa l-oħra li kontribwixxu inqas li huma iżjed dipendenti fuq il-fondi ta' koeżjoni bħal pereżempju l-Kroazja stess. Is-Sur Kristofor għal minuta. Grazzi, Sur pres President. Aziz Prim Ministru tal-Kroazja jiena minn iħqalbi nixtieqlek kull suċċess għall presidenza u jiena naf inti x'inti kapaċità għamelu u m'għandix dubi li xilek is saxħa l-Unjoni Ewropea u timmodernizza wkoll id-dera tal-Unjoni Ewropea fajnejn iċ-ċittadini. Għanna bżonn MFF b'saħħtu u hemm bżonn li l-Istati Membri jżidu l-kontributi tagħhom għal budget Irridu naħdmu wkoll f'dik li hija sigurtà Veru illi ma jistax ikonna Unjoni Ewropea jekk il-frontieri esterni tagħna ma jkunux siguri. Irridu nkomplu naqtfu anka fuq il-valuri tagħna naturalment. U minnaħa l-oħra lanqas ma nistgħu nkunu sempliċement osservaturi fid-dawl tal-iżviluppi riċenti li kien hemm fil-vant nofsani u anka fit-Turkija rridu nifmu li issa t-Turkija hija teddida għal Greċja u għall istabilta tal-Unjoni Ewropea. Fejn ikun hemm laqda ikun hemm verament il-ħelsien u fejn ikun hemm is-solidarjetà ikun hemm ukoll id-demokrazija. Ċipru u l-Greċja issa qegħdin jitolbu solidarjetà biex ikunu jistgħu jaffaċċaw dan l-approċċ kważi terrorist illi adottat it-Turkija. Sinjura Moretti. Grazzi ħafna sur Prim Ministru Plenkovic. Iva, aħna qegħdin naraw fl europa hemm ħafna gwerer u eh, qed u ukoll fuq ix internazzjonali ħafna gwerer u tensjoni sta' aħna naħsbu li hemm bżonn nieħdu wkoll ċertu għażliet preċiżi u deċiżivi jiena naħseb li l-fatt li għandna mara li qiegħda tmexxi l-Kummissjoni Ewropea dan jista' jippermetti li aħna nbidlu daqsxejn ir-rotta. Naħseb li hemm ċertu żewġ affarijiet importanti ħafna li rridu nikkonsidraw. Qafas multjanwali finanzjarju dan għandu jkun adattat għal għall-sfida li naffaċċaw naħseb li l-proposta tal-Finlandja hija ħafna inqas minn dak li hemm bżonn illi nkopru ma naħsibx li ħajkunu flus biżżejjed biex aħna verament inwettqu l-programmi tal- il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea li aħna votajna favorih. Apparti minn hekk naħseb ma jistax ikollna ftehim ukoll bħal dan mingħajr ma jkollna ftehim parallel fuq riżorsi propri. New Green Deal li għandu jibda wkoll rivoluzzjoni mhux biss ekoloġika iżda anke soċjali u ekonomika. Dan ħajkun pjan ta' żvilupp li jista' joħloq ukoll pjan sostenibbli. Is-Sinjor President taqta' l-mikrofon tal kelliem Speaker, for one minute. Skużani għaddilek il-ħin. Mela, il-kellima li missija l-Onorevoli Glavak. Grazie ħafna. Sur Plenkovic, il-Kroazja Matul l-istorja uriet illi ma tibżax mill isfidi u l-presidenza issa għall kroazja hija opportunità biex turi r-responsabilità li għandu qudiem iċ-ċittadini. Rridu nibatu messaġġ ċarutont il-pajjiżi huma ġinuma kbar, żgħar, sinjuri, fqar irid ikollhom l-istess opportunitajiet u jiena m'għandix dubju li l-Kroazja ser taħdem biex ikun hemm tqassim minn daqs tal-finanzjament taħt l-MFF. Però hemm bżonn ukoll li nerġgħu nirbħu lura l-fiduċja taċ-ċittadini tagħna. L-Ewropa trid tkun forza qudiem l-isfidi ġodda li għandna. Dawk kollha li għandhom xi dubji dwar il-Kroazja u dawk li ma jafux x'inhi s-sitwazzjoni fil-Kroazja, s-suċċess ekonomiku kbir li hemm hemmhekk, jekk forsi ma tafux jekk aħniex lesti għall isfidi li hemm dimna, nista' ngħidilkom li l-Kroazja ħaturikom li ifa hija lesta. Grazzi ħafna ngħaddu issa għall proċedura kaċ għal minuta ħanżom il-ħin stretta ħafna. Sinjura Juri. Grazzi ħafna. Signora President, Sur Prim Ministru, jiena għandi fiduċja illi il-presidenza Kroata ser tieħu id-dibattitu fuq l-istat ta' dritt eh, illi ilu għaddej bis-serjetà u ħatiqaf tippunta subajja lejn ċertu pajjiżi. Jekk jogħġobkom, araw illi l-istat ta' dritt ma jintużax sempliċement Eh, f'dibattiti politiċi biex naqdu nakkużaw il-xulxin. Iridu nżommu dejjem l-istess regoli u mal-istess kriterji, ejja ma nżefnux fin-nofs kwistjonijiet domestiċi li m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-politika Ewropea. Keġabkom eh, evitaw li toqgħodu tagħmluha tal-imħalfin. Illum il-ġurnata ħafna nies li President taqta' l-mikrofonu tal-kellima. Il-kellima li miss hija l-Onorevoli Marki. Muito obrigada, Presidente. Eh, eu começaria por agradecer. Grazie ħafna, Presidenti. taqt nibda billi nirringrazzja lill-Prim eh, Ministru tal-Kroazja. Nirringrazzjah tal-li għawek fost il-prioritajiet tijaw semma l-approvazzjoni tal-qafas finanzjarju pluriannwali ġdid. Jina eh, dina l-aħbar nilqaħa b'sodisfazzjon kbir u nilqaw wkoll b'sodisfazzjon dak li qal dwar il-fatt li l-politika ta' koezjoni u l-politika agrikola komuni għandhom jinżammu eh, fl-MFF. Għanna proposta illi l-Unjoni Ewropea komplet is-saħħaħ meta qalet illi 7.5 biljun euro se jiġu allokati għal Just Transition Fund. Però jien għandi mistoqsija dwar dan u lill-Prim Ministru. Jien nsaqsih jinti x'ti preferi proposta tal-Kummissjoni u hemmhekk għata l-mikrofonu tal-kellima. L-Onorevoli Juvera sa. Grazzi ħafna, Senjura President. Sur Plankovic, grazzi tal-li prezentajt il-prioritajiet tal-Presidenza Kroata. Intom, se tieħdu l-Presidenza fi żminijiet ta' taqlib fejn qed jistennewna ħafna bidliet. Tridu jew ma tridux ħajkun hemm ħafna kwistjonijiet li jridu jiġu diskussi l-bidja, l-futur tal-Ewropa, l-leġislazzjoni ambjentali, eċċetera u inti fil-fatt semmejt xi minn dawn is-suġġetti. Nilqa' l-fatt li inti semmejt il-bidli demografiċi it-kabbir tal-Unjoni Ewropea lejn ir-reġjun tal-Balkani kif ukoll ir-rispett lejn il-valuri bażiċi tal-Unjoni Ewropea, pereżempju l-istat ta' dritt. Jiena mill-Slovenja, pajjiż ġar tagħkom, u għalhekk nemmen li f'dan l-ispirtu ħan ikkooperaw tajjeb ħafna. U proprju minħabba fekk Sur Plenkovic li jiena eh, se norbot fuqkom biex mhux biss titkellmu fuq dawn l-affarijiet imma li twet u per eżempju l-istat ta' dritt rispett lejn il-drittijiet tal-bnidem u anka rispett lejn id-drittijiet tal-immigranti. Grazzi. Thank you, President. Signora Daly, grazzi ħafna, President, il-Prim Ministru semma priorità ġifiri li ikun hemm iżjed sigurtà fuq il-frontieri Ewropej. Imma nsaqsi, l-Ewropa kif tista' tmexxi l-Unjoni Ewropea foqsma bħal pereżempju rispett ta' drittijiet tal-bniedem, oqsma bħal l-ażil u l-migrazzjoni, meta huma stess iridu jindirizzaw il-kwistjoni tal-vjolenza li qed jużaw il-forzi tas-sigurtà fuq eh, migranti vulnerabbli u il-kwistjoni tal-pushbacks li hemm fuq il-frontieri tal-Kroazja stess. Dan huwa każ ċar ta' ksur ta' dritti tal-bniedem, il-Konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u il konvenzjoni ta' Refugġati. Kien hemm pereżempju l-arrest ta' żewġ atleti minn Niġerja f'Zagreb. U li ħaġa li tħassibni personalment hija li meta nqajmu dawn il-kwistjonijiet fil-Kumitat Libe, il-Kummissjoni Ewropea qalet illi 6 miljun euro mill-fondi tal-kontribwenti jintużaw biex ikun hemm monitoraġġ ta' mekkaniżmu f'dan il-qasam. Anka blajnuna tal-UNHCR. Il-mikrofonu jinqata. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Bogovic għal-minuta. Nati merħba lil Andrej Plenkovic li huwa ex kollega tiegħi nilqak fil-Parlament Ewropew kemm qed gost nerġa' narak hawnhekk. Nixtieq L-ewwel qed nifraħ lil Kroazja fil-bidu ta' din il-Presidenza u nawguralkom kull suċċess għas-sitt xhur li ġejjin. L-Ewropa qed eh, taffaċċja firxa sieħa ta' sfidi, jiena nixtieq nifoka fuq l-MFF. Nittama illi bħala stat membru ġdid, bħala membru li jaf kemm huma importanti l-fondi għal-bidja u l-fondi għal-koeżjoni, tagħtu attenzjoni kbira lil dawn il-kwistjonijiet għaliex hemm politiki li huma maħsuba biex jiggarantixxu żvilupp indaqs fl-Unjoni Ewropea u eh, politiki dwar il-migrazzjoni li jridu jiġu forzati fi snin li ġejjin. Jien qed naħdem fuq proġett li jismu Smart Villages. Aħna nixtiequ li b'dan il-proġett nżidu d-digitalizzazzjoni u naqdu namlu rabta bejn l-sfidi ambientali u dawk ehm, demografiċi. Grazzi. L-aħħar kellim taħt il-kaġdija Sur Lopez Aguilar. Signora Presidenta. Grazzi, Signora President, sur Prim Ministru Plenkovic fil-fattu għal ewwel darba illi il-Kroazja ser tieħu il-presidenza tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea u nawgurali kull suċċess, però fl-istess ħin xtaqt ngħid li din hija opportunità li ma tistax tinħela irridu nuru illi id-bassir negattiv fil-li jem dwar l-MFF, dwar il-politika reġjonali, il-politika ta' koezjoni, mhuwiex minnu, dawn iridu jibqgħu priorità assoluta kompatibbli mal-Green Deal. Nixtieq nenfasizza wkoll kemm ħajkun importanti il-Brexit. Il e- e- e- importanti li intom taħt il-presidenza tagħkom tifukaw ukoll fuq it-trittijiet taċ-ċittadini u l-libertajiet li dawn iridu jkollhom għal moviment ħieles u għal sigurtà. Veru li r-Renju Unit kellu opt-out minn ħafna politiki, imma fil-ftajim għal-futur ma nistawx inbasru eh, xajkun l-rwol tar-Renju Unit f'dik li sigurtà pereżempju l-protezzjoni tad-data għax fil-fatt kien hemm tal-prinċipju tal-protezzjoni tad-data li xuma d-dew ċertu data l pajjiżi terzi u hemm ukoll il-kwistjoni ta' Schengen. Il- il dawk li huma membri ta' Schengen jrid ikollhom dritt sħiħ għal ċirkolazzjoni tal-persuni. Replika, prego. Il-Komissarju von der Leyen issa. Thank you, Mr. President. Um, I want to uh, refer to... Grazie, President. Jina nishtiqna me referenza għal tlet suġġetti li li zjed issemmew għawek. L-ewel il-kustjoni tal-budget u tal-MFF it-tieni wieħed huwa il-budget u t-tielet il-Balkani tal-Punent. L-ewwel nett dwar il-budget jiena Sur Prim Ministru naħseb li huwa importanti ħafna illi il-Kroazja u l-Presidenza jikkonvinċu li l-Kunsill biex dan iżom mal-aġenda strateġika tiegħu. Qed nisħaq fuq dan għaliex hemm bżonn modernizzazzjoni tal-budget. Il-budget li għandna bħalissa kien inqabel fl-2013 u naħseb li kemm intom tiftakru xġara fl-2013 kienet is-sena meta l-Kroazja sieħbet fl-Unjoni Ewropea u d-dinja kienet kompletament differenti. Fl-2013, askonna nafu x'inhu id-Daesh, kien diġà jeżisti ma askonna nafu bih. Ma kienx hemm il-kriżi tal-migrazzjoni, ir-Russja kienet għadha mamlitx annessjoni tal-Krimea u kienet għadha ma bdiċ il-gwerra ibrida fl-Ukrajna. Ma konniex qed nitkellmu dwar il-ġlida fuq l-internet jew l-intelligenza artifiċjali. Allura dawn ftit affarijiet juruna li d-dinja hija kompletament differenti. Allura għandna bżonn budget kompletament differenti dak kif isser modernizzazzjoni. Messaġġ minn ħatiju naħseb li għandi l-appoġġ tal-Parlament hawnhekk fuqha li jekk is-ceiling huwa baxx wis, jekk il-budget huwa żgħir wis, l-uniku soluzzjoni se tkunu rizorsi ġodda fuq livell Ewropew. U hemm opportunità biex nintroduċu din eh, fiħdan il-trading eh, system ta' Renju Il-għalix dan se jikber u mu sejħu xejn mill-istati membri, anzi huma se jkollhom iktar iżda jistgħu nistgħu nallokaw fuq livell Ewropew it-tħul mill-Mission training System biex isservi il-Green Deal Ewropew. It-tieni tema hija l-Brexit il-presidenza tagħkom tasal fi żmien kruċjali fin-negozjati tal- eh, Kroatia, għalla xan rridu namlu progress kbir għaliex rridu kolna summit fl-axħar tal-presidenza u għonek rridu niddeċidu jekkux lazla tar-Renju Unit biex tiddeċidi kemm huma jridu jkunu viċin jew qrib l-Unjoni Ewropea, però dak ifisser ukoll eh, kemm se jkunu viċin jew qrib tassu uniku. Jiġifieri ma jistax ikollok ma jkollokx il-libertà ħilsa tal-moviment u mbagħad tippretendi li jkollok il-moviment ħieles tal-kapitalu tal-prodotti. Jiġifieri jew ikollok il-moviment ħieles jew ma jkollokx. Ma tistax ikollok kollox jekk hemm tassazzjoni diverġenti jew standard soċjali jew ambjentali diverġenti. Jiġifieri hija l-għażla tar-Renju Unit kemm irridu ikunu viċin jew il-bot tal-Unjoni Ewropea Pero la, da se jiddependi għal eh, fuq l-aċċess kemm se jkun tajjeb passu uniku. Ma jistax ikollok il-kejk kollu u tieklu kollu inti waħdek. Umbat fir-rigward tal-Balkani naħseb illi meta qed nitkellmu dwar il-Balkani tal-Punent ma nistgħux nissottovalutaw illi huwa fl-interess strateġiku tagħna illi dan ir-reġjun se jkunu viċin kemm jista' jkun tal-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux nissottovalutaw is-saħħa ta' ċina u tal-Asja f'dak reġun. reġjun Huma kollha għandhom l-intenzjoni li jiġbdu eh, dan ir-reġjun lejhom. Allura aħna rridu niġbduhom kemm jista' jkun lejna għalhekk eh, l-Estonja l-Albanija huma importanti ħafna għalina. Eh, Maċedonja trid bidel bidlet is-sima u naħseb qabel l-adeżjoni nistgħu nibdew nikkonsidrawh eh, però rridu noqogħdu eh, fuq il-kelma tagħna eh, mal-wedijiet li għamilna l-Albanija. Però nawguralkom is-suċċess kollu għall-presidenza tagħkom. Presidente von der Leyen, adesso la parola għal prima President von der Leyen naddu għal Prim Ministru Plenkovic. jekk jogħġbok: Davide. Grazzi. Ħafna, David. L-ewwel net. Grazzi tal-ħafna reazzjonijiet, ħafna opinjonijiet, ħafna punti illi semmejtu fuq il-prioritajiet attwali tal-Presidenza Kroata Iżda wkoll fuq numru ta' idea ta' kif intom temnu illi aħna għandna nindirizzaw l-iktar eh, dossiers politiċi u leġislattivi importanti waqt il-presidenza tagħna. Biex naqqat kollox u forsi miss il-kwistjonijiet kollha li intom semmejtu ħanidilkom xin il-filosofija l ewwel net tal ewwel presidenza tal-Kunsill Ewropew. Aħna jisna simbolu u sinjal Palmettilkom fil-bidunet, 30 sena ta' demokrazija biss, 28 sena ta' rikonoxximent internazzjonali, 7 sena tal adezjoni fl-Unjoni Ewropea. Ah, eżempju għal dawk li kienu fil-bidunet fl-Unjoni Ewropea u dawk li naqdu aktar tard fl-2004 fl-2007. Wieħed mill-MPs l-Onorevoli Krah jidher li semma l-ewwel President Kroat Tuġman u prova jinterpreta il-femit tijaw. Jina mm, nazzarda nejt li naftit iktar fuq dak li qal il-President Kroat u dak li rriet u għal Kroazja. Ek kif eh, ksibna sovranità tagħna għal futur. U kien dak il-persuna li 30 sena ilu fit-13 ta' Mejju fl-ewwel Eh, parlament eh, elett demokratikament u għal li l-integrazzjoni Ewropea huwa il-mod ta' kif għanna nimxu l-qoddim. U dak kollu li għamilna matul daw l 30 sena kienet l-implementazzjoni ta' dak ta' dik il-mira. Nafu xi tfisser sovranità, nafu iktar mill-bqija tal-pajjiżi li huma preżenti f'din l-awla xi fisser li tkun ikollok okkupazzjoni, xi jfisser li tkun fi gwerra, li jkollok 60.000 persuna maqtula f'pajjiżek kważi fl-aħħar ta' s-seklu 20. Aħna għandna l-esperjenza vivida u nafu li l-Unjoni Ewropea hija proġett ta' rikonċiljazzjoni u paċi u bekk nindirizzaw ir-responsabilità politika tagħna llum u din hija xi ħaġa li għandna nieħdu nota tagħha. It-tieni punt, ħadna nota tal-agenda strateġika, il-programm ta' trio tal-Kummissjoni u tagħna stess. Da kollu li ressaqna bħal prioritajiet huma realistiċi ħafna. U għalhekk fuq numru l affarijiet nafu li tibdil fil-klima u l-objettiv karbon eh, neutrali għal 2030 huwa mira. Se jkun importanti daqs l-ekonom, daqs kem eh, eh, hija l-ekonomija eh, u l-affarijiet soċjali u drittijiet soċjali llum il-ġurnata. Ridu nejnu biex din l-indirizz, din il-kwistjonijiet jiġu indirizzati biex naraw l-industrija, l-kapacitajiet finanzjari, budgetari sabiex nimxu fl-istess direzzjoni iżda ma jkollniex konsegwenzi negattivi finanzjari fuq. Fuq id-dossier tal-immigrazzjoni li ħafna minnkom semmejtu, għal darboħra nidilkom illi u din se nerġa' ntenni bil-fema sħiħa li din hija kruċjali eh, f'dak li għandna nagħmlu fix-xhur li ġejjin Kenna arranġamenti ma' Turkija illi eh, irnexxilu jwaqqaf in-numru ta' migranti illegali fil-rotta eh, tal-vant tal-frontieri tal-vant b'98 fil-mija 98% inqas dawn huma ċifri eh, eh, meta mqabbla ma' ħames snin ilu. Kif għanna nindirizzaw dil-kwistjoni? Mod konġunt, qed nitkellmu dwar Frontex għax telef ħaddim aħna forsi l-pajis tagħna għandna 6500 eh, ħaddiem fuq il-frontieri li huwa x'aktarx li iktar mill-bqija tal-pajjiżi madwar mm, l-awla. L-affarijiet li tisimgħu kważi saru fatt ma mhumiex minnhom. Kien hemm allegazzjoni, kien hemm investigazzjoni, kien hemm miżuri disciplinarji li ttieħdu, hemm sorveljanza stretta ħafna fil-pulizija tagħna biex nipprevjenu kull forma ta' violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem jew xi eh, eh, imġiba li tmur kontra l-liġi jew kontra l-konvenzjonijiet Ewropej. U din hija eh, l-imġiba eżemplari tagħna. Al kontrarju ta' ħafna stati membri oħra aħna edna le mhux ħanamlu ħitan bej żewġ pajjiżi ħbieb bħal Kroazja u Bosnia e Herzegovina. Mhux sentellaw ħitan eh, illi eh, fejn huma żewġ pajjiżi li fejn ħanibqgħu flimkien bħalma bqajna dejjem flimkien fl-istorja mhux ħantellaw ħitan bejn partijiet tal-frontieri eh, tal-Bosnia Herzegovina fejn jiexu l-Kroati stess u l-Kroati naħa l-oħra tal-frontiera. Din miex se tiġri. Din hija l-politika tagħna. U se nżommu il-kelma tagħna. Se nindirizzaw il-problema jew fis-sors jew fl-ewwel punt ta' dħul. Il-frontiera bejn il-, -frontiera, bejn il Bosnia Herzegovina u l-Kroazja mhuwiex il-punt ta' dħul, l-uniku punt ta' dħul, ejja nagħmlu ċara di. Issa fuq il-budget. Fimna l-messaġġ illi ma nistawx namlu iktar binqas flus dan huwa ċar. Dan huwa ċar issa. Iżda rridu insibu konsens komuni jekk għandna Eh, nfittxu rizorsi ġodda. Mm, permezz ta' ħafna rapporti, analiżi ta' ħafna nies mal eh, numru ta' snin tal-passat, dan jidher li huwa l-uniku mod ta' kif nistgħu nindirizzaw bħalma qalet Ursula diġà il-modernizzazzjoni u l-aspettazzjoni ta' dak li nistgħu nagħmlu flimkien. Din hija iċ ċavetta Fuq id-demografija, jekk hemm element wieħed politiku li jiena nixtieq u li jkun ta' legat tal-Kroatja matul dawn is-sitt xhur flimkien mal kummissjoni eh, eh, kif eh, diġa semma portfolio fl-ewwel darba fl-istorja, illa li din hija kwistjoni eżistenzjali tal-Unjoni Ewropea għal kważi nofs l-Istati Membri tagħna li għandhom tkabbir ekonomiku, tkabbir naturali negattiv għanna bżon sensitivita tal-President tal-Komissjoni li għanda permess tal-rwoli preċedenti kif nistaw naqdu l-miżuri tal-politika li Wurew li kienu effiċjenti f'pajjiżi oħra kif nistgħu nofruhom lil dawk li għandhom bżonnhom. U dik hija l-idea. Depopolazzjoni mill pajjiżi eh, foqra eh, għal pajjiżi eh, aktar onja. Dawn huma kollha kwistjoni li tridu jiġu indirizzati. Il-kwistjoni ta' tkabbir aħna maħniex Eh, aħna pjuttos realistiċi u konxi u għal 30 sena nafu li l-livell ta' entuzjazmu tal tal-punent bideħ miftuħin għal pajizi Ewropej fil-disajnijiet mux se jerġa' jiġri għal dawk li irridu jinaqdu mal-Unjoni Ewropea. Però dak li rridu namlu huwa li nistrutturaw il-proċess mod eh, intelligenti biex eh, nkunu nistaw intuħ il-triq, il-mappa, eh, triq li jistaw jitrasformaw ruħom biex jimxu fid-direzzjoni tagħna u bekk dik għandha tkun id-definizzjoni ta' summits li rridu norganizzaw f'ġewwa Zagreb. U għalhekk nixtaq nejt dawk li jibżaw li jgħidu iva għal ftuħ ta' konferenza intergovernmentali bell albanija u l-Nord Macedonia. Daħna nafuha dan huwa din kwistjoni komplessa, legali, b'tant possibilitajiet li jew tissospendi jew tirreversja, jew titlob iktar jew tibni ambjent ieħor għal dan l-eżerċizzju li dan huwa l-bidu ta' maratona sħiħa. Irridu nkunu ċari li tkabbir ma jiġrix mill lejla għal nar, jiġri wara snin twal ta' riformi twal u skrutinju tal-Kummissjoni u tal-Istati membri. U f'dan ir-rigward jina marrit l-ebda pajjiżi tal-viċinat tana biex jintesew speċjalment il bosnia u Herzegovina li huwa strateġiku għal pajjiż tiegħi. Nixtieq insemmi l-Ukrajna wkoll li intom inti Ursula semmejthom. Naħseb fil-kontest tal-Eastern Partnership eh, mill-2013-14 sa issa għanna nindirizzaw l-ambizjonijiet tagħhom għall integrità territorjali tagħhom u r-riformi tagħhom fil-perspettiva Ewropea wkoll li aħna għandna nappoġġjaw ukoll. Kelma fuq il-Brexit, naf li Michel qed nara hawnhekk u dan din it-tema hija eżattament wara l-tema tagħna naħseb wieħed mill-aktar element importanti fl-aħħar tliet snin u nofs tal-laqda ta' 27 stat membru aħna bqajna maqudin b'solidarjetà sħiħa speċjalment bl-iktar pajjiżi eh, imħasba fosthom l-Irlanda. Aħna fassalna, biddilna qafas fejn nistgħu niksbu ftehim tajjeb għal bidu ta' relazzjonijiet ġodda fil-futur iżda ma nistawx nejdu li eh, sen solvu kollox eh, u naraw da kollu li se jiġri fil-futur bid-divorzju li se jisir tlet ġimgħat oħra. Allura se nejnukom bħala kunsill fuq il-proposta tal-Kummissjoni biex insibu l-bilanċ adegwat għal futur. U fl-aħħarnet eh, nerġa' ntenni li s-servizzi kollha tagħna, l-ministri kollha tagħna, l-gvern, l mps li huma preżenti hawnhekk u nirringrazzjahom għall kontribut tagħhom ser ikunu għad dispożizzjoni tagħkom biex ikollna dialogu tajjeb flimkien biex nilħu kompromess. Dan huja wieħed mill-rwolijiet eh, tal-Parlament Ewropew, l-objettivi demokratiċi eh, tal-Istati membri tal-Kunsil kif ukoll li niffaċilitaw il-tmexxija li għandha l-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna sur Sinjura President eh, tal-preżenza tiegħi hawnhekk tal-ilqajtuni hawnhekk fil strasburg U eh, grazzi tal stajt nkun hawnhekk fil-Parlament Ewropew li hija istituzzjoni daqstant importanti għalija għal-qalbi. Grazzi. Grazzi sur Plenkovic, ovvjament nawguralek kull suċċess fix-xogħol tiegħek Nawgura kull suċċess li t-tim u l-gvern kollu tiegħek f'dan il-perjodu daqstant importanti għalikom. Mela bekk nalqu dan il-punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum, issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna tal-lum l-implementazzjoni dwar id-drittijiet taċ ċittadini fuq il-drittijiet ta' ċittadini fil-ftejn dwar il-ħruġ tar renju Unit. President von der Leyen ser tibqa' mana u sen għaddi l-kelma minna ufti ftit ieħor. Salutiamo e diamo la parola alla Ma l-essa naddu. Nati l-kelma l Nikolina Brianic fisem il-Konsil. Prego, lei la parola. Għandek il-kelm. President. President, membri onorevoli, e kif se naraw il-ftejim ta' dwar ħurs ta' Renju Unit eh, fl-2000 beda fl-2019 eh, f'rigward tal-Irlanda aħna nkunu kuntenti bid-deċiżjoni tagħna li ma naċċettawx eh, il kwistjoni ta' mm, li qed niddiskutu li hija mitluba minn ħafna. Dan wasal għal livell ta' protezzjoni se jkun aktar dajjef milli qatt kellna bit parti tal-ftejm li jindirizza propju drittijiet ta' ċittadini li jidħlu fisħieħ f'dan il-ftejm u b'numru ta' rimedji eh, jekk ir-Renju Unit ma jipproteġix eh, jew ma jimplementax daw il-dispożizzjonijiet mod adegwat. Dan ma jfissirx li għandna noqogħdu fuq eh, eh, dak li sar u grata lill parlament Ewropew tal-iskeda dan id-dibattitu għallum. Nilqaw kol ir-riżoluzzjoni li tresqet eh, bħala numru ta' e kif numru ta' kwistjonijiet tqajmu fih l-amnesty procedure, l drittijiet ta' residenza, l-assistenza provduta li ċittadini f'dan ir-rigward, jew l-effettività tal-autorità tar-Renju Unit li għandha tħares li l-implementazzjoni ta' dawn dispożizzjonijiet Dan mhux neċessarjament ifisser li kollox huwa tajjeb in-naħa tar-Renju Unit huwa importanti bħalma tafu eh, fir-riżoluzzjoni biex ninkoraġġixxu l-istati membri biex adottaw attitudni ġeneruża fir-rigward ta' drittijiet ta' ċittadini Ingliżi eh, tar-Renju Unit li jridu joqogħdu fil-Unjoni Ewropea għandna nassistu l-Kummissjoni u r-Renju Unit eh, u l-awtoritajiet fil-monitoraġġ tal-implementazzjoni tat-tieni parti ta' tal ftejn jista' jsir ħafna iktar fuq l-arfin ta' ċittadini fuq iż-żewġ naħat tal-ċanel u ma kemm ma protettivi ta' dal-ftejm. Se jkun ma tantx ikunu utli għal ċittadini jekk mhux se jkunu jafu dwarhom jew dwar passi meħtieġa biex tibbenefika minn dawn l-affarijiet u l-Parlament bla dubita xejn jista' jkollu l-Parlament biex jilħaq iċ-ċittadini u jikkontribwixxi għal provviżjoni ta' dawn ta' din l-informazzjoni. Ovvjament dawn dispożizzjonijiet kollha eh, minkejja li se jibqgħu għadejn wara l-perjodu ta' tranzizzjoni mhux se jkopru ċittadini li jridu jiexu eh, fir-Renju Unit eh, wara eh, din id-data. L-libertà ħilsa tal-movimenti tan-nies rridu nassiguraw li se jiġu negozjati fil-futur se jkunu ambizjużi dan se jkun akkompanjat bil-preservazzjoni ta' drittijiet ta' ċittadini. U permetti li nikonkludi billi nieħu nota li fuq il-konverġenza eh, li teżisti bej il-ċittadini, il-pozizjoni eh, eh, kom, skont ma hemm nisef riżoluzzjonijiet tagħna u l-pożizzjoni tal-Kunsill. Din hija turija tal-ħsibijiet taż-żewġ istituzzjonijiet tagħna u l-mira tagħhom f'rigward tal-Brexit. L-isforzi tagħna għandhom jikkontribwixxu biex drittijiet ta' ċittadini fil-ftehim ta' tal-ħruġ tal renju Unit biex dawn ikollhom id-dritt li jiexu jistudjaw u jibqgħu jgħixu fir-Renju Unit skont il-prinċipi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi sar President von der Leyen, President tal-Kummissjoni. Għandek il-kelma, grazzi ħafna sur President. Membri onorevoli, Il-ġimma li għadet jiena kont f'Londra u kelli l-opportunità niddiskuti mal-istudenti mal fil-gwad gwad tal ġejjeni ta' relazzjonijiet bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea wara li spiċċajt il-diskors tiegħi il-kelma kienet miftuħa l-istudenti u l-udjenza u l-ewwel mistoqsija li kienet ma kellha xejn taqsam mal-kummerċ mal-servizzi finanzjarji jew is-sigurtà dawk huma importanti iva iżda tratta' id-drittijiet taċ ċittadini. U l-istess mistoqsija reġaw saqsawni darba wara oħra uh, minn Zazuh, illi jgħix mill benelux li jgħix fil- fil-Renju Unit, Ingliża mbagħad li għandha raġel Taljan inkwetata dwar l-istatus tiegħu, x se jiġribeħ u il- il-kwistjonijiet kienu differenti, iżda raġunijiet kienu l-istess. In-nies irridu iċ-ċertezza fil-ħajja tagħhom, fil-ġejjeni tagħhom u għal dawk li eh, eh, għal maħbubin tagħhom. Qed nitkellem dwar 3.5 miljun ċittadini fir-Renju Unit li ġew mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u xi 1.5 miljuni mir-Renju Unit li qed jgħixu x'imkien fl-Unjoni Ewropea. Dawn huma eh, numri kbar. Iżda wara kull wieħed minn dawn in-numri issib in-nies li għandhom l-istejr personali tagħhom. Xi ftit minnhom huma ċittadini minn xi stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea li twildu fir-Renju Unit. Oħrajn waslu wara, ħafna żewġu għandhom it-tfal, marru l-università, bdew il-karriri tagħhom u jgħixu u jaħdmu fil-Renju Uniti jew anki fil-Unjoni Ewropea u jgħalmu il tfal bekk jikuraw il-pazjenti jaħdmu f'posti differenti b'daw l-intrapriżi tagħhom u l lajxin lill-oħrajn u bekk tkun xi tkun l-istorja personali tagħhom, għandhom ħaġa waħda komuni, ġifiri li jridu jkollhom il-mistrieħ f'moħħom jkollhom pjana l-ġejjeni tagħhom, tal-familjari tagħhom u jridu wkoll li jħossuhom li qegħdin f'darhom fil-post li jirreferu għalih bħala d-dar tagħhom. Jiġifieri l ħarsien tad drittijiet ta' dawn iċ-ċittadini dejjem kien l-ogħla priorità tagħna mill-moment minn minn ħareġ il-riżultat ta' referendum grazzi għax xogħol eċċellenti tal-Sur Barnier u t-tim tiegħu il-ftejim tal-irtirar jagħti il-protezzjoni il li dan ċittadini u ċertezza li għandhom bżonna jippermettihom biex jibqgħu fejn jinsabu llum taħt l-istess kundizzjonijiet għal kemm jixtiequ jibqgħu hemmhekk u bla ebda diskriminazzjoni għabbażi tal-nazzjonalità tagħhom. Il-ftehim tal-irtirar u dak li ftemna fuqu jitfa obbligi ċari fuq ir-Renju Unit kif ukoll fuq l-Unjoni Ewropea biex nissalvagwardjaw dawn id-drittijiet ħaġa li jkollok dawk id-drittijiet fuq karta u oħra li timplementahom. U bekk ratifikaw il-priorità tagħna hija l-implementazzjoni tal-obbligi tagħna kif huma fuq il-karta u fl-ispirtu u hawnhekk għandna imperattiv morali. L-aħbar it-tajba hija illi Unit diġa beda fl-implementazzjoni tal-iskema, tal tal-settlement, tal-, eh, u l-lum xi 2.5 miljun ċittadini Ewropej li qed jgħixu fir-Renju Unit applikaw diġà l-istatus ta' residenza. il bicċa kbira diġà rċevew xie prova ta' dritt tagħhom biex jibqgħu u dik ħbar aħbar tajba. Iżda eh, għadfa dal każijiet oħra li ma din il-karta u għad fadal ħafna li jridu japplikaw u hemm ħafna tassib li issemma u koll. Dak il-kazijiet famużi fil-gwad tal-koki pollakki u dak li jaħmu l-ħobs, il-fornera franċiżi. U hemm nis li ma jistax applikaw għal xi raġunijiet u oħrajn illi illi jirċevaw eh, talbiet li iżjed provi minkejja l-fatt li eħxu f'dan il-pajis għal iżjed minn 40 sena. Bekk aħna f'kuntat mill-fiċin ma l-autoritajiet eh, tar-Renju Unitu ma' ċittadini fuq dan kwistjonijiet rridu nevitaw kull diskriminazzjoni jew iżjeda ta' komplessità. Irridu niżguraw li ċittadini kollha, speċjalment li iżjed vulnerabbli, jiġu appoġġati bisħieħ matul il-proċess kollu kemm hu u għandna bżonn il-garanzija illi l autorità Indipendenti ta' Monitoraġġ tista' taġixxi bl-ikbar indipendenza biex taħdem fuq l-ilmenti. Tal-ikbar importanza din. Naħa tagħna l-Komissjoni se tkompli eh, iżomajnejha fuq l-implementazzjoni. Aħna l-esti najnu ċittadini Ewropej li qed jgħixu f'Renju Unit biex niżguraw illi jiġu informati bisħeħ u anke appoġġati bisħeħ. U ovvjament se nagħmlu l-istess fir rigward ta' ċittadini tar renju Unit li qed jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Jiena semmejt dan il-kwistjonijiet kollha mal-Prim Ministru Johnson meta jiena kont f'Londra l-ġimgħa li għaddiet, aħna se nikkopraw mill-fiċin mar-Renju Unit biex niżguraw li nistgħu dana kollox isir sew u biex insolvu il-problemi kemm jista' jkun malajr. U fl-aħħar membri onorevoli, l-aħbar it-tajba hija li se tkun hemm se jkun hemm il-kontinwità għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea li qed jgħixu f'Renju Unitu viċi versa. Fl-aħħar tal-periodu ta' tranzizzjoni iżda wara it-tmiem ta' tranzizzjoni, ir-Renju Unit se jkun pajjiż terz. U l-Brexit se jfisser eh, bidliet għal dawk li jixtiequ jgħixu fuq in-naħa l-oħra tal-flegu se jkollna ninnegozjaw kif fuq kif se naġixxu u aħna lesti biex niformalaw il-mandat għal dawn in-negozjati qabel l-ewwel ta' frar. Kif għamilna fil-passat aħna f'dawn in-negozjati il-dritti ta' ċittadini se jkunu l-ola priorità għalina u dejjem se ninnegozjaw fil- um, mod onest biex najnu dawn in-nies. Aħna dawn huma il-ħbieb eh, antiki tagħna. Bħalma qallu dawk l-istudenti dawn huma ħbieb tagħna. Grazzi Sinjura von der Leyen issa għandna l-gruppi politiċi għall PPE l-Onorevoli Hubner għal 3 minuti l-ewwel nett. Grazzi ħafna, grazzi President, kollegi Hawnhekk matul il-proċess ta' Brexit kena ħafna laqat ma' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li inkludu l-ċittadini tal-Renju Unit. Smajna l-istejjer tagħhom u fimna l-konsekwenzi tal-Brexit għad-drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea tħassib tagħhom saru tagħna e, fir-resoluzzjoni kollha tal-Parlament Ewropew ħdimna fuq id-dritti tal-ċittadini iżda għadna naraw riski fil-gwata tal-, -tal, -tal ta' dawk id-drittijiet u bekk għandna din riżoluzzjoni ġdida in-nuqqas tal-implementazzjoni sħiħa tas soluzzjonijiet legali għad-drittijiet ta' ċittadini se jkollu impatt enormi fuq il-ħajja tan-nies u l-għażliet tagħhom l-implementazzjoni tal-ftehim dan huwa importanti għax jagħti minimu ta' ċertezza legali meħtieġ għan-nies jiddispjaċina li minkejja l-għażla preżentata fl-artiklu 18.4 tal-liftejm tal-litterar, il-Renju Unit għażel il- approċċ ieħor fil-gwar tal-civil status. Jiddispjaċini ngħid li nofs l-istati membri jużaw l-approċċ għabbażi ta' dikjerazzjoni. Jiddispjaċini ħafna li l-gvern tar-Renju Unit ħabbar l-intenzjoni tijaw li illi se jilimita d-dħul tan nies eh, fil-ftejm tal-kooperazzjoni għalġejjeni. Il-ċittadini tal-Ewropea kif ukoll tar-Renju Unit benefikaw mill-moviment ħieles tan nies u nittama illi l-Gvern Britanniku jbiddel femtu f'dan fuq din kwistjoni kruċali li nsibu mod biex nirrikonoxxu il eh, reċiprikament il kwalifikità ta' xulxin illi n-nies jipparteċipaw fil-elezzjoni lokali li kunem kooperazzjoni fil-gwad tal-liġi tal-familja fil-gwad ta' dispozzjonijiet liġi internazzjonali l-diverġenza mhux se tista' taffetwa l dritti ta' ċittadini jiena napprezza l-assigurazzjonijiet li tawna l-gvern tar-Renjuni fil-gwad tal autorita' tal monitoraċ indipendenti il gvern Ingliż ovvjament se jżomm għajnejh fuq l-implementazzjoni tal- fil proċess tal-implementazzjoni kif aħna edna fir riżoluzzjoni il-periodu e, sar tal-tranzizjoni fi inqas żmien biex nopralizzaw il-ftehim frigwant tal-drittijiet tal-ċittadini u il-kampanja ta' trawim tal-kuxjenza se tkun ukoll ħaġa ta' priorità. Fl-aħħar mill-aħħar l-implementazzjoni kif suppostu u bisħeħ se jwassal għal għal bini tal-fiduċa u għal suċċess ta' negozjati fil-ġejjeni. Grazzi l-Onorevoli Silva Pereira għal Soċjalisti u Demokratiċi għal għandek żewġ minuti. Grazzi. Grazzi ħafna, Surbanje, kollegi. L-ewwel dmir tagħna bħala l-Parlament Ewropew eletti direttament mill-ċittadini Ewropej huwa li niddefendu dawk li nirrappreżentaw mod demokratiku. U għalhekk eh, l ogħla priorità tagħna fil tal-Brexit dejjem kienet id-drittijiet ta' ċittadini, mhux biss id-drittijiet tal-ċittadini Ewropej li jgħixu fir-Renju Unit, iżda anki tal-ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu kullimkien fl-Unjoni Ewropea. Meta smajt dwar it tħassib serji li eh, ħafna ċittadini u NGOs kelmu dwarhom ma nistawx ninjoraw il-fatt li l-nies huma mħasbin sew fil-gwart tal-inċertezza tal ħafna inċertezza u l-implikazzjonijiet ta' dannu u l-sara la ħajja tagħhom kontra l-aspettattivi leġitimi tagħhom u bekk aħna ninsabu hawnhekk biex nidiskutu riżoluzzjoni politika u paġġata mill-mexxejja tal-ħafna ta' ħafna gruppi politiċi hawnhekk fil-Parlament biex nibatu messaġġ qawwi il-gvern tar-Renju Unit jista' jagħmel iżjed u għandu jagħmel iżjed biex jiżgura il-protezzjoni sħiħa tad-dritti taċ ċittadini fil-kuntest tal-Brexit. Narfu l-isforzi, nirrikonoxxu l-isforzi li saru f'din kwistjoni tant politika, iżda il-verità hija l-iskema tal-settlement fir-Renju Unit jista' jgħin l-utenti iżjed u jista' jagħti iżjed għajnuna lil ċittadini iżjed vulnerabbli u iżjed anzjani. Ħafna applikanti qed jieħdu biss um, l-istatus ta' pre-settled u forsi għandna neħdu bħala dikjarazzjoni eh, biss dikjarazzjoni biss u neġa' nħarsu leha dokument fiżiku jgħin biex ikonna ċertezza legali. u ċertezza legali għal-ġejni mhux biss ċittadini iżda anki għal min iħaddem u sidin il-kera. Ikonna li kon, nittamaw li konna tweġiba pozittiva mill-Gvern mil ta' Renew Unit fil-gwata dritti ta' ċittadini. Dan Revli Verhofstadt issa l-Renew Europe għal 3 minuti grazzi ħafna mela l-ewwel ħaġa Nixtieq nirringrazzja l-President tal kummissjoni Signora von der Leyen u anki Michel Barnier, ovvjament għal appoġġ qawwi u kontinwu fuq id-drittijiet ta' ċittadini u nittama li dan il-Parlament meta nivvotaw naħseb li se nivvotaw għada fuq din ir-resoluzzjoni illi jkollna maġġoranza enormi maġġoranza enormi li bekk ikonna mandat biex konna diskussjonijiet aħħarin mar-Renju Unit, mal-awtoritajiet tar-Renju Unit illi se jseħħu nhar il-ħamis. Jiena kont mistieden mill-Segretarju tal-Istat, Sir Barkley, u mill-Ministru ġdid għal affarijiet Ewropej, Sir Pincher. Importanti li din riżoluzzjoni tiġi appoġġata sew biex ikonna biex inkunu b'saħħitna nhar il-ħamis nhar il-ġimgħa għax ħadd fadal tħassib, eżis kollegi, tħassib li wieħed irid jindirizzah u jekk ma ndirizzawhomx issa sal-aħħar tax-xahar se jkunu fuq il-mejda anki sal-aħħar tas-sena ma nistax nimmaġina li l-Parlament Ewropew se jaqbel pereżempju fuq EFTA mingħajr ma nsolvu l-problemi fuq it tħassib taċ ċittadini tar renju Unit li inkludu l-libertà tal-moviment. U ma jafu x'inhu tħassib involut hawnhekk semmaw mill-żewġ kollegi tiegħi l-ewwel net l-arfin rikonoxximent awtomatiku ta' drittijiet tal-ċittadini. Għandna gvern konservattiv li dejjem jgħidu li jridu inqas burokrazija. All right, mela jkollna inqas burokrazija u l-aħjar mod huwa li jkollok il-rikonoxximent awtomatiku biex ma jkollokx bżonn il-rikonoxximent. U mbagħad iridu jkollna dokument fiżiku li jkun qudiemek illa li huwa meħtieġ U ma tjajdu li mumiex eh, bżonju, sista tista timmaġina li mara tmur tmur fuq il tmur u il jinsab fil-email per eżempju jajdu lek u jew forsi ħasret eh, l-email li rċevet eh, il-mara li waslet fuq il-frontiera u bekk irrid ikollok dokument fidejk u mbagħad ikollok l-awtorità ta' Monterraċ, awtorità indipendenti sempliċi il għaliex ma jkollna eh, xi ftit ta' rappreżentanti tal-3 miljuni f'din l-organizzazzjoni. U mbagħad iż-żewġ partijiet ikunu preżenti u bekk issolvi l problema Naħseb li jridu nindirizzaw dawn il-punti u nittamaw li bekk nar il-ħamisu nar il-ġimgħa nistgħu nindirizzahom u qed nitlob anke għal iżir flessibilità Sur Johnson, il-Prim Ministru, forsi jistgħu jieħu l-eżempju tal-reġina għax il-bira ta' eh, periodu ta' tranzizjoni lil Megan u lil Harry u forsi l-istess ħaġa minn eh, Johnson ikun utli ħafna u kol grazzi ħafna għal grupp tal-ħodor ekoloġisti l-Onrevoli Lambert. Grazzi, President. Ħafna drabi l-Unjoni Ewropea tiġi rappresentata bħal proġett li huwa essenzjalment ekonomiku li għandu għal qalbu l propensjoni tal dawk li għandhom interessi kapitali. Iva, hija dak imma hija iktar hemm 3 miljuni ta' ċittadini li rejxu fir-Renju Unit u dawk il-miljuni tal-residenti tar-Renju Unit li jgħixu fl-Istati Membri fuq sew jiġu l-Ewropa biex eh, jaħdmu, biex jistudjaw, biex eh, jieħdu l-pensjoni u l-libertà tal-moviment hija waħda mill-akbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea. U huwa dan illi dawn iċ-ċittadini kollha qed jirriskjaw illi jitilfu meta l-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. aħna għamminna minn kollox għal il-negozjatur ewlieni tal-Unjoni Ewropea biex nillimitaw kemm jista' jkun il-ħsara għaliex ħsara se jkun hemm meta ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. U naħseb illi dak illi ġie inkluż fil-ftehim tal-ħruġ eh, huwa sodisfaċenti u veru li diffikultajiet amministrattivi illi hemm huma reali hemm din it-tedida illi hemm miktuba iswed fuq abjad fit-trasposizzjoni tal-liġi eh, tar-Renju Unit illi tajt li l-Gvern tar-Renju Unit jista' eh, inneħħi l-autorità indipendenti illi edemmek propju biex tagħmel monitoraġġ tal drittijiet ta' ċittadini u u il-Ministeru tal-Intern tar-Renju Unit li għadu kif ippreżenta l-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fir-Renju Unit bħala teddida s-sigurtà tal-pajjiż. Issa, intom tqisu verament l-Unjoni Ewropea bħala seta li ħabiba tal-Renju Unit mela allura uruna bl-atteġġament tagħkom fir-rigward ta' ċittadini Ewropej, intom tikkonfermaw dan l-istatus ta' ħbieb u għalhekk oqgħodu attenti u trattaw iċ-ċittadini tar-Renju Unit, trattawhom kif tixtiequ u li ċittadini tagħkom stess li qegħdin jgħixu fl-Unjoni Ewropea ikunu trattati. L-Onorevoli Beck għal żewġ minuti u nofs, grazzi ħafna sur President, eżis kollegi, specialment dawk